irċevejt il-gruppi IPP, e SND, ħodor, IFDD e u INF talbiet għal modifika u nomini taħt il-Komitati Delegazzjonijiet. Dawn il-nomini ħajidru fil-minuti tal-daqa. Jekk memx osservazzjonijiet fil-proċess, minissa sal-proċess għal-minuti propjament dawn il-nominazzjonijiet se jtqisu bħala approvati.